Good morning, colleagues. Um, we're going to begin the meeting. Um, I'm going to start with the Chair's announcements. Um, the first announcement to inform you about the resumption of the inter... Ħanibda bil-aħbarijiet tal-ċer. Il-Kumitat tagħna iddeċida li konferma ir-rapporters fuq dawn il-leġislazzjonijiet l-ONET fuq l-Europol. Il-Sur Diaz Dimera fuq il-trasferimenti tal-fondru, tal-fondi s-sur Korkol, flimkien Malikon Committee, fuq il-ħasil tal-flus il-Sinjura Sargentini mal-Kumitat Ikon, il-ġlieda kontra eh, il-frodi sur Aguilar u il-trialogi ħajkomplu għal dawn il-negozjati biex iseħħu Mm, eh, dan, dan jisir skont il-proċedura tal-regola 73 u mm, eh, eh, titieħed deċiżjoni mill permessa maġġoranza tal-membri meta jkun hemm in-negozjati. Id-deċiżjonijiet jiddeċidu il-mandat u t-tim li ħajjipparteċipa u dawn id-deċiżjonijiet jiġu notifikati mill-President kont ir-regola 73 u għalhekk kan nissuġġerixxi li ninkludu punt ieħor fl-aġenda tagħna tal-lum bi prezentazzjoni qasira tal-rapporter u votazzjoni fuq il-ftuħ ta' negozjati għal dawn il-leġizlazzjoni li dikem semmejt eh, issa. Nissuġġerixxi illi dan il-punt nuħduħ il-lejla fil 5 u nofs il-kollegi eh, jekk ma tkomx ma oġġezzjonijiet naddottaw l-aġenda kifini palissa. Naħseb kulħadd qed iqum palissa ma jidhirx li hemm Eh, oġġezzjonijiet mela il-laqa ħassir fil-nixtieq eh, nafza lill-laqa tagħna dejjem issir fil-ħin, dejjem tibda fil-ħin. Mela l-aħbar l-oħra hija dwar il-lingwi, l-interpretazzjoni fil-Danis, fil-Kroat eh, u fil-Slovak mistessir il-interpretazzjoni fil-Malti mista tkun possibli mitlita l-lemma. It-tieni punt illi għandi uh, fil-aħbarijiet tal-President huwa il-talba tal-Aldem dwar l-Ungerija it edin dwar l-attakki għal libertajiet ċivili minħabba li marċvenix risposta bil-miktub, skont kif hemm imniżel fil-regoli ta' proċedura, eh, regola 130.4 jiena eh, rrid nġib il-punt dim il-kumitat, ikkuntatjajt il-kummissjoni illi jissa impenjat ruħa li tatina risposta bil-miktub matul din il-ġimgħa. Il-kwistjoni ehm, dwar iżviluppi fl-Ungerija tiġaġu referuti l ehm, eh, kumitat tagħna bil-konferenza tal-Presidenti u tiġa fuq l agenda T'a ta' natallu mill lum seħħa u eh, eh, fil-laqgħa għada u dan ħajsir fil laqa tal-koordinaturi. Għalhekk jiena nitlob lil kollegi jgħidu li jekk ma jaqblux mar-rekomandazzjoni tiegħu jekk hemmx oġġezzjonijiet. M'hemmx oġġezzjonijiet. Mela, jiena ħana disa fil-rekomandazzjonijiet għall-approvazzjoni ta'kom. L-ONET konferma tal rapporters kont il-regola 229 fil-laqa tal-15 lulju l-koordinaturi qablu fuq żewġ fuq dawn il-prinċipji l-ONET illi rapporter ta' qabel ġew eletti għal darbohra u għadhom xorta membri tal-Kumitat eh, Libe ħajerġgħu jinħatru dan sar eh, eh, fil-mandat leġislattiv ta' qabel u m'hemm l-ebda differenza issa il-gruppi ħajżommu u kol rapporti ta' dawk li mandomx il-rapporti ta' dawk li mandomx membri tal-libe, dam ħajuhdu membri ġodda tal-libe. E, mela, issa għanna il-sinjura li neċek tal-IFA tal-ħodor fuq il-direttiva ta' trattament ugwali u it-tieni il-ħatra tal-rapporters fuq il-leġizlazzjonijiet il-ġodda il-sulħot affer ġi maħtu rapporter biex jistabilixxi il-vizas u Sunira Gar eh, dwar ir-regolament tal-Aġenzija tal-Taħriġ tal-Sipol. Jekk memx oġġezzjonijiet għal dan kollu, kollox ġi approvat, ma jidirx illi hemm oġġezzjonijiet, Kollegi, mela, il-punt tlieta. Il-parti importanti tal-agenda tagħna tal-lum jina qed nistieden il-Kummissjoni biex tatina il-rapport annwali fuq l-azilu l-immigrazzjoni tal-2013. Nixtieq ngħid għal boħra illi membri ġodda qed jgħidulna illi qabel ma ngħaddu għal dawn il-punti ta' sostanza nispjegawx qed iseħħ x'qed jiġri ir-rapporti fuq is-sitwazzjoni tal-azil um, fl-Unjoni Ewropea l lesta mill-Lulju u għalhekk jiena ngħid il-membri ġodda biex jiċċekkjaw dawn ir-rapporti għandkom ċans taqrawhom qabel ma tiġu fil-kumitat. Dan ilu qudiemna mill-Lulju ġie poġġut fuq il-mejda illum u suppost kellkom ċans taqraw qabel id-dibattitu. Anka xi wħud mit-test progress illi eh, kienem u anka meta tisimaw il-Kummissjoni jiena nixtieq ngħidan biss l membri il-ġodda li forsi ma kienu jafu b'dan. Għalhekk issa jiena nitlob il-Kummissjoni tagħtina il rapport tagħhom fuq eh, l-azil fl-2013 sun sunjura korra donda l-mikrofonu. Grazzi ħafna. Yes, I will uh, briefly present the main points, the main highlights of our fifth annual report on immigration and asylum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 Je voulais dire d'abord que ce, la présentation de ce rapport est, est toujours un élément euh, important parce que je pense qu'il euh, ramène à la réalité les chiffres. Et quand on parle euh, de migration... Mrs. Berger, please take more than one minute if you want. It wasn't, it was just a mistake. I'm also reading without my glasses. I'm doing, I'm doing many wrong things at this, this moment. So um, I'm defying youth, age, everything. So just go for it. Have two minutes if you want.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 Thank you. I'm going to close the speakers list, so if anyone wants to speak, just indicate now. Okay? That the list is now closed. Um, next is Mrs. Metzola. Grazie ħafna. Um, Nishtiqna mill-punt speċifiku dwar ir-relokazzjoni. L-unika referenza tista' tajt hija fuq paġna numru 7 u hemm biss erba' linji. Naħseb kollha kemm aħna niftakru kif is-sena l-oħra aħna speċjalment il-membri deputati li huma mill-pajjiżi tas-South tal-Ewropa konna staqsejna għal diskussjoni profonda dwar ir-relokazzjoni wara l-proġetti pilota li kien hemm mibdija minn Malta il-kummissarju malmstrom ġiet lura quddiem il-parlament u qaltilna li l-istati membri m'għandhomx aptit li jiddiskutu suġġett bħal dan. l-inqas li kont nistenna kieku iżda li wara il-mlaqa daqshekk importanti bħal l anwil Relocation Forum aħna bħala Parlamenti konna daqsxejn iżjed informazzjoni u nkunu nafu eżattament x'inhuma l-pjanijiet tal-livelli kollha tal-Kummissjoni biex dawn id-diskussjonijiet dwar ir-relokazzjoni inkomplu nagħmluhom fih dan l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalfejn? Għaliex għal pajjiżi bħal Malta il-kunċett tar-relokazzjoni hija xi ħaġa li l-ċittadini tagħna hija importanti u turina li hemm soluzzjoni li għall-inqas aħna lesti li nindiskutuha. Il-messaġġ li aħna qed ningħataw huwa li l-istati membri u lanqas il-Kummissjoni Ewropea mija lesta tiddiskutiha huma biss il-membri tal-Parlament Ewropew li lesti jaslu flaqat bħal dawn u jgħidu li xi ħaġa bħal din turi kemm verament hemm solidarjetà bejn l-istati membri u l-gvernijiet tagħhom.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 Next one is Mrs. Daly, Miriam. Grazzi, President, um, grazie, Dr. Wieser, u anki l-Aġenzija u grazzi ta' xogħol li għamiltu sissa li xriċentament kelli okkazjoni li nżur il-premises ta' li għazu rajt ftit mix-xogħol li sar u onestament kont impressjonata b'mod pożittiv meta wieħed jikkunsidra wkoll l-ammont ta' riżorsi limitati li għandha l-Aġenzija. Imma mill-prezentazzjoni tal-lum ikolli nammetti li kont kemm xejn imħasba bil-figuri li ġew ippreżentati, figuri ta' persuni li qegħdin iffittxu l-azil għaliex jidher bl-aktar moċċar li wara sena rekord fl-2013 milli qed nifhem jiena qegħdin sejrin lejn sena oħra rekord għall-2014 u forsi hawnhekk li għazotista tista' tikkjarifika naqra aħjar. Imma jidher li qed ikollna dejjem zieda fl-ammont ta' persuni li qegħdin ifittxu l-ażil u l-inkwitt tiegħi u tħassib tiegħi u għalli sitwazzjoni bħal din qiegħda tpoġġi pressjoni kbira fuq is-sistemi ta' azil u dawk li ma magħrufa bħala reception systems ta' l-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea. U F'dan ir-rigward l-appell tiegħi huwa biex ikollna role iktar b'saħħtu għalli għażo. Naħseb li hija xi ħaġa li diġà saret referenza għalija mill-litra li ntbatet minn Jean-Claude Juncker lil Commissioner Designit għall-Immigrazzjoni u l-Intern u li nixtieq li iżda nara li tiġi implementata fil-prattika. U naħseb li ħadd iktar minn Dr. Vizer ma jista' jgħid jekk din tistax issir jew le għaliex nemmen li jkun ta' benefiċċju li naraw aktar eh, mix-xogħol tal-EASO fl-istati membri irrit nara aġenzija li sinċerament timxi mill-implementazzjoni ta' proġetti pilota u tagħmel iktar fully fledged um, projects fuq, areas li huma l-aktar importanti. Issemma llum per l-joint processing u nittama wkoll li nara wkoll proġetti f'dan ir-rigward fis-snin li ġejjin. Żewġ mistoqsijiet osra wkoll issemma l-asylum package, Dr. Vizer semma l-asylum package u qal issa kulħadd irid iwettaq dak li wiet. U nixtieq inkun naf blima mod kif se naslu għal dan il-punt li wieħed jittama li finalment naslu għalih u li nassiguraw li l-asylum package jaħdem kif suppost. Issema wkoll il-fenomenu tal-kriminalità tal skużawni organizzata fejn tidħol l-immigrazzjoni u onestament nixtieq li nara xi ħaġa fil-prattika li ħafna drabi l-biża' tiegħi li nitkellmu dwar il-fenomenu tal-kriminalità organizzata fejn tidħol l-immigrazzjoni wara li konna xi traċedja kif kellna traċedja tal Lampedusa u kif kellna t traċedja riċentement fil-Mediterran imma fl-aħħar net biex Leazo verament naħseb tagħmel ix-xogħol li twaqfet għalih u tagħmlu b'mod effettiv, irridu naraw li nagħtu r-riżorsi neċessarji li din l-aġenzija. Naħseb li jrid din l-aġenzija jkollha l-mandat neċessarju, jrid jara li jkollha l-istaff rikjest biex tagħmel ix-xogħol li suppost tagħmel u anki r-riżorsi ekonomiċi meħtieġa biex verament nkunu nistgħu nindirizzaw din il-kriżi li qed tolqotna.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 Thank you. Next is Mrs. Metsula. Roberta. Grazie, Sur President. Żewġ mistoqsijiet fil-qosor dwar il-rilokazzjoni, nkompli fuq dak li, li tkellimt fil-diskussjoni ta' qabel. il Ir-relokazzjoni dis-sena naqset u l rappresentant tal-Kummissjoni diġà qalilna li f'Novembru ser ikun hemm forum, forum annwali dwar ir-relokazzjoni Diġa tkellimna dwar din Dr. Visser, ma nixtieq nerġa' nagħmel enfasi fuq il-punt li fil-mandat, fil-liġi li l-EASO tissetja, hemm rwol speċifiku għal lejazo fir-relokazzjoni u jiena nistenna li leja zottu jtieħu rwol iżjed prominenti f'dan il-proċess ħalli nkunu nistgħu naraw u nindirizzaw speċifikament il-concerns, id-diffikultajiet li għandhom stati membri individwali biex jaċċettaw dan il-kunċett bħala xi ħaġa li iva hija volontarja imma xi ħaġa li tista' taħdem biex verament turi s-solidarjetà. It-tieni punt eh, dwar it-Task Force Mediterranean u l-EASO Action Plan li inti fir-rapport annwali tagħmlu referenza għalija. Emmek titkellem ħafna il-rapport jitkellem ħafna fuq il kondizjonal jista' jkun li l-EASO ser ser ikollu iżjed relazzjonijiet ma' dawn it tlet pajjiżi partikolari. Jitkellem dwar il-possibilità li jkun hemm protezzjoni u programmi ta' protezzjoni fil-Libja. Nixtieq kieku forsi tamplifika daqsxejn x'inhuma l-għanijiet tal-EASO ħalli nkunu nistgħu mhux biss naraw tekst u kliem bħal dawn biss fir-rapporti annwali imma nkunu nistgħu nagħmlu daqsxejn ta' follow-up fix fix xuru fil snin li ġejjin. Grazzi. Thank you. And um, Cecil Kiengi.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 So, Mr. Mr. Russo, um, if you uh, make your report and then, uh, and my apologies uh, for, that we've run over time. Thank you for your patience. <coughs> Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Liberté Civile, Justice et Affaires Intérieures, Mesdames et Messieurs,